ninformakom lilkom il-koll illi aħna illum għal darboħra rajna illi kienem dajsa mimlija refugjati fej kienem li sfrundatu kienem mijiet ta' vitmi probabli. Jien naħseb li dan kien fil-fatt wieħed mill-ħafna inċidenti illi saru matul dawn l-aħħar ftit snin aħna nixtiequ li nieħdu azzjoni ħalli nkunu nistgħu nevitaw dan it-tip ta' traġedji fil-kontinent tagħna.